proċedura eh, imħaffa sabiex verament naslu għal-rizultat li nixtiequ. Grazzi ħafna sur President. Mela, din il-parti dan il-punt nistaw nikonkluduħ. Nistaw naddu għal punt li jmiss is-sitwazzjoni fit-Tibet, nistqarriet tal-Konsil u l-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Sur President. Qed nara l Presidenza Spanjola qed titlaq mill-Kamra u xtaqt nuri diżappuntijaj illi la l-Presidenza Spanjola u laqqas il-rappreżentanti għalin mhux se jkunu preżenti għal din id-diskussjoni. Dan huwa pass ikra eh, kontra il-Parlament Ewropew. Hija xi ħaġa ħażina minħabba anka l-fatt li għandna Trattat tal Lisbona sa fis Xtaqt, Sur President, eh, twassal il-messaġġ li l-aġenda tal-Parlament tkun deċiża mill-Parlament stess. U għalhekk għall-inqas xi ħadd mill-Kunsill miegħu il-Presidenza kellu jkun preżenti hawnhekk għal din id-diskussjoni. Sinjura, jiena għadhom kif għaluli il-Presidenza Spanjola ila xar li ħabret illi ma tistax tibqa' hawnhekk wara ehm, is-sitta u kwart ħanerġa' ngħaddu għall-Kummissarju. Grazzi ħafna tal-paċenzja tiegħek. Uh, Sir President, kont għadni marbut mal punta ta' qabel, imissa ser nibdel il-tema. Xtaqt nirringrazzja l parlament għalli li ressaq din il-kwistjoni għad-dibattitu anka l-lum, għalli naħseb li huwa utli li nidiskutu, u xtaqt li nibdew billi niddeskriv il-fatt li relazzjoni tagħna maċ-Ċina illi aħna nikkonsidraw bħala waħda importanti u strateġika ħafna għamlet uh, ammont ta' progress sa' snin li għaddew u għalhekk minħabba li għana din l-istrateġija ta' sħubija li issa b'saħħitha, din qed tippermettilna illi nitrattaw l-kwistjonijiet kollha inklużi dawk li huma l-aktar sensittivi aħna ħriġna b'qafas ta' interazzjoni fejn nistgħu anka nresqu l-punti illi huma ta' sfida ċ-ċittadini tagħna u l-punt ta' Tibet jaqa taħt dan il-grupp huwa evidenti li differenzi li għandna maċ-Ċina dwar it-Tibet għadhom preżenti għandna tħassib kbir dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fit-Tibet dwar il-fatt li t-Tibet baqt maluqa għall-istampa għax-xandir u għall-kuntatt uh, internazzjonali u anka nuqqas tal-qatt ma' rappreżentanti tad-Dalai Lama. Jiena ma xtaqx li niftemu ħażin u għalhekk xtaqt nisħa illi l-Unjoni Ewropea tirrispetta s-sovranità u l-lat territorjali ta' ċina inklus it-Tibet imma aħna appoġġajna nappoġġaw ukoll id-dialogu ta' rikonċiljazzjoni illi għandu jseħħ bejn ċina u id-Dalaj Lama. Dan id-dialogu jrid jikun strutturat u msaħħaħ fej anka jindirizza il-preservazzjoni tal-kultura tat Tibet, tradizzjonijiet tagħhom u anka l-bżonn li jkollna awtonomija għat Tibet fiħdan il-Kostituzzjoni Ċiniża. Aħna nixtiequ nindirizzaw ukoll il-parteċipazzjoni tat Tibet fit-teħid tad deċiżjoni għaliex għall-Unjoni Ewropea it-Tibet hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna dejjem wasana dan il-messaġġ lill imsieħba Ċiniżi, aħna smajna wkoll l-opinjoni tagħhom u nagħmlu kull sforz sabiex anke nifhmu l-pożizzjoni tagħhom fi spiritu ta' rispett reċiproku, però drittijiet tal-bniedem huma universali u l-kwistjoni ta' Tibet hija eh, tħassib għal komunità internazzjonali u għalhekk li aħna nipprova niddiskutu anke maċ-Ċina fl-aħħar dialogu ma' Tibet, minnaħat ta' Tibet rajna u kol memorandum dwar il-ħolqin tal-autonomija għal-ġejn ta' Tibet. Aħna kontanti u koll illi Dalai Lama ħal-impen illi jazel li triq ta' nofs u li għet jifavorixi id-dialogu bħala l-unika met sabiex jasal għal soluzzjoni dejjima. Iż-żewġ partijiet għandhom ikomplu bil-dialogu avolja fit-Tibet ma tantx naraw riżultat. Xtaqt ngħid illi l-rappreżentanti taż-żewġ naħat għandhom ikomplu bid-dialogu intensiv bi-spirtu miftuħ sabiex anka jkun hemm inklużjoni. Min naħa tagħna nista' niggarantixxi li ser ikonna ser nagħtu dan l-appoġġ sħiħ għal dan it-tip ta' proċess. Grazzi ħafna lill-Kummissarju Sefkovic. Mela ħanaddu għal kollegi is-Sinjura Andre Kenja għal żewġ minuti. Id-disa laqa ta' diskussjoni ma waslitx għal għal riżultati konkreti ma rajniex titjib fir-realtà tat-Tibet. Aħna jina nittama illi l-Unjoni Ewropea torz qarrija fuq l-evalwazzjoni ta' dak li ħareġ mid diskussjonijiet il-Parlament Ewropew biex ikun jaf kif u blima mod il-Kunsill Ewropew jista' jgħin sabiex tintlaħaq soluzzjoni aċċettabbli ħalli anka fit-Tibet ikun hemm eh, serħar il-moħil ikun hemm anka drittijiet tal-bniedem li huma rispettati. Xtaqt ukoll infakkar li l-Parlament Ewropew jinsisti fuq l-importanza li l-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-iżvilupp u l-inklużjoni tal-poplu Tibetan Dan għandu jisseħ anka fil-lat ta' saħħa, edukazzjoni, aċċess għall-impjegi, kwistjonijiet uh, uh, bejn is-sessi u anka fatturi oħra fuq dan il-punt. il pjan ta' Tibet marbut mal-refugġati eh, li kien anka nfassal ġewwa Daransala. sala għandu jittiet in konsiderazzjoni u jkun appoġġat minn għata l-Kummissjoni Ewropea. L-aħħar punt, il-President Obama reċentament laqa li Dalai Lama ġewwa l-White House aħna qed inħarsu l-qoddim sabiex il-Sinjura Ashtin tistidel li Dalai Lama ġewwa Brussell sabiex anke jkun hemm koordinazzjoni aħjar u dan niddefinixxu wkoll pożizzjoni ċara tal-Unjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni il-ħatra ta' koordinatur speċjali ta' minnaħa tal-Unjoni Ewropea għal-ħidma dwar it-Tibet għandha s-saħħaħ ukoll il-pożizzjoni l-istrateġija u x-xogħol li jsir fil-Kummissjoni Ewropea fil-kwistjoni tat-Tibet. Naddu għas-Sinjura Moniz de Urgisa, grazzi ħafna, Sur President. Għad sentej sa minn meta fit-Tibet kienem uh, il-rivolti, uh, kienem demonstrazzjonijiet, uh, l-arresti minħabba demonstrazzjonijiet. U l-Parlament anka qed jindirizza liċ ċina ċina huwa attur internazzjonali kbir u l-relazzjoni tiegħu mal-Ewropa huwa hija importanti ħafna għalhekk għandhom anka rwol importanti xilabu mat-Tibet. Din id-diskussjoni il-pożizzjoni tal-partit tiegħi hija waħda ċara aħna naqblu ma l-Unjoni Ewropea niddefendu drittijiet tal-bniedem u favuri dialogu ta' kooperazzjoni u li wieħed jitkellem u diskuti. Aħna favur illi jitkomplew id-diskussjonijiet bejn l-awtoritajiet Ċiniżi u rappreżentanti minħa tat-Tibet. Dan kollu għandu jitmexxa b'tali mod illi anka drittijiet tal-minoritajiet u l-bżonnijiet tat-Tibet ikunu eh, meħudin in konsiderazzjoni. il-rappreżentanta għolja tal-affarijiet esterni wkoll għandha tipparteċipa f'dan id diskussjonijiet anka min-naħa tal-Presidenza Spanjola. Ikolli ngħid illi diġa smajna li mhumiex prezenti hawnhekk imma miex eh, komment eh, ġust għaliex eh, u ma jaħdmu fuq dan il-punt iktar għanna bżon l-attendenza ta' rappresentanta għolja tal-Unjoni Ewropea hawnhekk. Grazzi, aħna m'għandniex, eh, eh, ċina li ma intenzjoni li titħadet fuq il-Tibet għandek il-lobby l-Olimpiku u ħafna affarijiet oħrajn li seħew f'Beijing xorta ma wasal f'xejn u frasta frattan ta' tem da' ben eh, dak saħtu dak id-dajef u hemm ħafna ukoll repressjoni u użu ta' saħħa militari minnaħa ta' ċina meta jkun hemm bżonn kif rajna sentejn ilu. Il-kultura u spiritualità tibetana hija waħda li qed tisfa fix-xejn għaliex eh, dawn specifizajiet eh, kulturali ċina ma tifhem xejn dwarhom. U jekk aħna ħan aċċettaw dak li qed jiġi msejjaħ ġenoċidju kulturata fit tibet Tibet aħna rridu niċċettaw li dan ħaj kompli għaddej. Ma nistgħux nċedu mm, dan irridu irridu nipprovaw nġellu il-ċina illi palma ċattaw il-Hong Kong irridu ċattaw il-sema ta' Tibet u kollu jistaw għandhom bizzejet eh, territorju li biex jamlu dan. Aħna nħedġu l-Konsil u anki l-Partit Popolari li kunem il-ħol inta koordinatur għal problemi ta' Tibet illi ma jidaludux il-sennijiet ta' ċittadini Ewropej illi wrew kemm jgħal album din il-kawza tibetana. Din hija kwistjoni ġlida ta' libertà u li dinja tolqot il-libertà tal kontinentana metta meta nitkellmu dwar li jinġeddu l-embargo fuq iċ-Ċiniżi jew le dinja ġaħġa jizomu u dimajnina u kol, wkoll. Grazzi. Grazie ħafna l-Sur Rinaldi. Il-Sinjura Hautala, għatlet minuti. Grazie ħafna, Sur President. Il-fat li il-Presidenza Spanjola tal mill-Kamra laqqas biss kienet jissimgħu dik li qalet il-Sinjura Androvina fil-bidu u mandam ikunu prezenti. Sur President, fil-bidu inti zbal, inti għet illi Spanja, l-Presidenza Spanjola diġa kienu għalu li jistaw jkunu sa' sitta u kwart. Mux veru, u ma għalu li se jgħodu sal-ħamsa, imma għadu sa' sitta u kwart minħabba li konna nitkellmu dwar l-inizjattiva ta' ċittadini. Jien nittama illi din ir-relazzjoni maċ-Ċina verament tittieħed bis-serjetà u li nirrealizzaw illi l nallokaw żmien sabiex inkunu nistgħu niddiskutu dan il-punt. Aħna rridu nġeddu dan l-appoġġ minna tal-Unjoni Ewropea favur it-Tibet u rridu nitrattaw din il-kwistjoni anka illi kien hemm disa laqgħat ta' diskussjoni illi eh, ma waslux għal riżultati jiena naqbel ma' Sur Rinaldi jidher li t ċina ma triċ li tikseb xi ħaġa minn negozjati titkompli biss eh, tirfess fuq il-drittijiet tal-bniedem fit-Tibet. Xar ilu jina mort ġewa Dharamsala u kont il-tqajt ma' Dalai Lama u diskutejt miegħu anka eżatti qabel ma telaq lejla Amerika sabiex il-taqa mal-President Obama. Dalai Lama huwa verament persuna paċifika huwa ħażin ħafna li ċ-Ċina tkompli tajt li huwa separatista perikolus u li huwa u li qed uh, joħloq dawn id-demonstrazzjonijiet u l-rivoluzzjonijiet li rajna sentejn ilu. Jidu naraw li verament noħorġu bitċari li mhuwiex xogħol li qed joħloq il-vjolenza. Din il-kwistjoni din komplu nqajmuha u l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tikkundanna dan it-tip ta' relazzjoni anka minnaħa ta' ċina għaliex jekk l-Unjoni Ewropea m'għandix il-kuraġġ li tiddefendi Tibet ħadd jew ftit ser ikunu li ser jagħmlu dan. Aħna rridu nkomplu fuq il-pass tal-President Obama illi kellu l-kuraġġ li jiltaqa' mad-Dalai Lama Jina naħseb li huwa raġunat li rappreżentanta għolja tal-Unjoni Ewropea se tkun qed tagħmel l-istess ħaġa tsegħu fuq l-istess passi aħna rridu nżommu din il-Kummissjoni ħajja u għandna kull tip ta' rappreżentant speċjali għalfejn ma nix ikollna wieħed partikolari għat-Tibet. ma nistax nittolleraw il fatt illi il-Konsil jitlaq minn din it-tip ta' diskussjoni għaliex aħna hawnhekk qed wara kollox nitkellmu dwar id-difiża ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna Sinjura Hawtina, eh, Sir Tanek. Mela, dil-kwist kwestjoni għada fil-ġata tal-agenda ta' dawk li din l-awla jemlu fid-drittijiet tal-bnid minn kien kienem invażjoni mill-Repubblika ċina 60 eh, sena ilu eh, jani għet eh, jesperjenzjaw repressjoni per eżempju linja tal-ferrovija li għet konsol dan din is-seta mbagħad dalaj lama mill-eżilju tiegħu qed b b'mod paġevoli jipprova jgħin ċittadini ċittadini mm, kienem hemm ħafna eh, rewishti fit-Tibet ukoll. Tibet għandu jenata l-aktar autonomija possibli, aħna nafu li dan huwa possibli bħala eh, taħt il-mantra ta' pajis żewġ sistemi, dil-ħaġa ma taqbilx bisal Hong Kong. Beijing Iva se jgħid li aħna ninterferixxu fil-kwistjonijiet tagħhom imma jista' jkun riżultati għas-sigurtà interna ta' ċina kif ukoll immaġina ta' ċina fid-dinja hemm dawk li veri dispjaċihom li m'hemmx preżenza tal-Kunsill tal-Presidenza Spanjoli jew inkella rappreżentanta eh, il-Barna sa' Ashton. Iġifieri jiena nixtieq ninaqat ma' dawk. Minnu ta' naf Minuta, Sir Rossi, President, kollegi, jina mħasseb eh, bil-kommenti li smajt aħna narfu l-integrità ta' ċina u dan ifisser li l-Kummissjoni taraf id-dritt li jkun hemm okkupazzjoni ta' Tibet ħaġa serja. Id-nies eh, kienet ma kienux qed iħarsu lejn l-indipendenza imma l-awtonomija fil-kuntest tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Ċina jixtiequ jħarsu l-kultura mm, tibetjana Dawn la affarijiet ma jiġux magħrufa fi tweġiba Ċiniża, rappreżentant dal-lama żar l-ġnus maquda biex jitalbuhom ibatu missjoni għad-drittijiet tal-bniedem biex jaraw x'inhu għaddej. Naħseb li aħna rridu naħsbu bl-istess mod li nwaqfu n-netwerk ta' koordinazzjoni Ewropej biex ngħinu lil dawn iċ-ċittadini tipattjani mingħajr intervenzjoni internazzjonali b'saħħitha eh, dawn se jintilfu. Edward Macmillan Scott, Tibet, pajis sabiħ ħafna u ċittadini um, u għandhom ħafna paċenzja imma etibat eh, minn oppressjoni, forsi l-iktar popolazzjoni li qed tiġi effettwata mill-oppressjoni f'dak ir-reġjun, naħseb li d-dibattitu tal-lejla wera sens fil-Parlament Ewropew dwar pereżempju il-ħatra mill-Unjoni Ewropea tal-Koordinatur Speċjali għal Tibet. U ġrajiet, Iva, eh, jgħina nimxu lejn deċiżjonijiet fil-lawla dil-ġimma Google abbanduna abbandona il-ċina kienem u kol lepp ta' l-avukat Guy Krisheng, eh, avukat eh, Chris um, nisrani. Nixtieq jiena nkommenta fuq l-Expo ta' Shanghai ta' Mejju, in-nies kollu li qed kollhom jagħmlu negozju għandhom jiffirmaw l affarijiet tal-ġnus mawda jekk intkom ma taħtrux il-koordinatur eh, speċjali l-Parlament Ewropew għandu bżonn jaħtar eh, relatur għat-Tibet u jinaqta l-mikrofonu tal lim. Eżis kollegi, Sur Kazbarek, żewġ minuti. Grazzi ħafna. L-kustjoni tibetjana sfortunatament għada serja ħafna. Iva, donna l-kwestjoni splodit sentejn ilu fejn kena ħafna oppressjoni, qtil, tortura. Iva, forsi situazzjoni mux daqsek kera issa, imma xorta miex perfetta xem ħafna tfal tal-iskola u zazax li ġewa ser arrestati għax kienem suspett li se jihdu sem fi amministrazzjoni imma dan ma kienx il-każ dawn ma jarfux id-drittijiet tan-nies komuni qed niftakar jiena fi komunisti li jitratta Willef Valenza em, bl-istess mod jiena nittama li jittibet jani se jkollhom l-istess suċċess bħal Pollakki. Ntama li il-verità tirbaħ. Fil-21 laqa ta' l-ekim sejħa task fos tibetjana ġifiri dialogu bejn iċ u Tibetjani dan issir taħt eh, l-osservazzjoni tal-autoritajiet tibetjani li edin fl ma tantx nistgħu aħna nagħmlu ħafna, e, imma vera ħasra li l-Kunsill mhuwiex e, preżenti għax nixxew nappellaw li l-Kunsill jattenda e, il-laqa. Għax huma jridu jaċertaw li r-rappreżentant speċjali involuta aħna tlabna għal rezoluzzjoni li għanna jkollna r-rappreżentant speċjali għat-Tibet. ħalli bekk diskussjonijiet bejn ċina u Tibet jiġu koperti, bekk nistgħu aħna ngħinu t-Tibet. Qed nibża li se jkollna l-istess eh, logħba se jkun hemm iktar logħbiet eh, f'Ċina ġifieri l-lob taż-żgħażagħ. U bekk ehm, se nispiċċaw f'istess edda. Eh, Sinjura ċe. jien ċert li s-sitwazzjoni fid-dibet waħda diffiċli hemm imma modernizzar fil-pajjiż imma l-kritika korretta. L-awtonomija l-unika soluzzjoni possibbli u din għandha tkun awtonomija vera u propja meta aħna żorna Beijing jiena semmejt li dan huwa stat wieħed żewġ soċjetajiet, forsi wieħed jista' jgħid eh, pajjiż wieħed żewġ reliġjonijiet, dan huwa mod ieħor kif nistgħu aħna naħsbu u nifmu din l-idea mhux biżejjed li nesprimu l-kritika rridu aħna ikolna moħħ miftuħ Sinjuna Wallstrom, per eżempju, eh, il-Barnes Ashton dawn għandhom immorru hemmhekk. Dawn għandhom jistudjaw is-sitwazzjoni fil-pajjiż stess. Nitkellmu ħafna dwar relazzjonijiet uh, Unjoni Ewropea ċina imma sinjuri tafu li l-Kunsill qatt ma ddiskuta din it-tema qatt ma kellhom din it tema fuq l ġenda tal-Kunsill. Tistgħu timmaġinaw li d-dinja l-verità? Mhux biżejjed li natu l kritika imma rridu nkunu kreattivi u kostruttivi. Grazzi ħafna Sur Lixnbek mhuwiex preżenti ċarneski għal minuta. Grazzi ħafna Signora President. Jiddispjaċini immensament li din id-diskussjoni qed isseħħ hawnhekk imma mingħajr il prezenza tal-Baronessa Ashton, il-Viċi President, għandha tkun hawnhekk. U mandiċ di tkun involuta fi lop eh, mal-medja fejn eh, l-palbiraħ ta' diskors tagħha fuq il-servizz tal-azzjoni esterna eh, ċina tema importanti ħafna i għandha tkun hawnhekk preżenti. U mm, jidher li qed eh, l-Unjoni issa trid tagħmel pal principulatu u tidher li l-Unjoni kull ma trid tagħmel kummerċ maċ-Ċina u daqshekk mhix interessata fl-affarijiet l-oħra. fl affarijiet l oħra Tama li l-baronessa ħat għamil xaħġa, Iva, nisimaw dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem, tortura, arresti, issa t-niċelebraw 50 sela ta' sovranità ċiniża tal-Imalejas ta' fuq u Tibet ċentrali, imma jidher li l-istorja hija miktuba minn dawk li jirbħu u l-atti ta' gwerra dejjem tapnu il-verità l-Istati Uniti, x eh, stati membri tal-Unjoni Ewropea tgħidu xi ħaġa oħra, imma l-isforzi li qed isiru sabiex jittejbu il-ħajjiet tal-minoranzi pal-Mongols din hija xi ħaġa tajba Mannix aħna biss nifuka fuq l-punti li huma ta' interess ta' turisti il-lop olimpiku u kol kellhom xi kundizzjonijiet dwar it-Tibet ġifir pressjoni soċjali tista' taħdem. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Kiċmarek għadu kif tkellem dwar il-protesti tal-2008 Isaddu sentejn u qatt ma nafux kemm nżammu mm, fil-ħabs kemm ġew arrestati nies u qatt ma nafux kemm inħelsu nies nafu xiskin il-zbal tagħhom dawn ipprotestaw b'mod paċevoli dawn ħarġu il-bandiera tibettana u taw eh, tip ta' fuljetti, imma ma nafux kemm kienu valuti f'dawn il-ġrajiet u kemm ġew ikkastigati mill-komunisti u l-interferenza tal-komunisti ċiniżi bi eh, arresti hekk eh, bla doċ u proċessi mhux ġusti ħaġa inaċċettabbli id-drittijiet tal-bniedem ma jistawx jiġu miksura b'dan il-mod. Nixtieq li jkollna dibattitu sabiex nifokaw fuq pożizzjoni komuni tal-Unjoni Ewropea u l-protezzjoni tal-minoranzi fiċina, ma jekk ma jkollniex pożizzjoni komuni nafu biex se jiġi rajna dan fil-passat. iċ ċiniżi qed jippruvaw jintimidaw l-Unjoni Ewropea nixtieq intenni l-pożizzjoni li esprimejt f'jannar Iġifiri, id-dialogu ta' drittijiet tal-bniedem għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Mhux biżejjed se jkollna aħna nitkellmu dwar dawn il-punti waqt summits Ewropej meta ltqajna ma' Catherine Ashton i qalet li d-dialogu ta' fuq drittijiet tal-bniedem għandu jiġi revetu. Galski fi minuta. E, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Grazie. ħafna. Ida naraw eżattament għall-lima raġuna il-kumpaniji privati jippreferu il-dħul li għamlu l-flus u dan skapitu ta' ġrittijiet tal-bnedmin. Forsi din hija xi ħaġa nistgħu nifhmu sa ċertu punt, ma nistgħux nifhmu fil-Unjoni Ewropea tagħmel dan ukoll għax waħar mill-aħħar għanna nas baluri li aħna definixu pala Ewropej, imma x'qed tagħmel l-Unjoni rigward ta' dawn il-kwistjonijiet? Aħna smajna minn Sinjura nuqqas ta' Sinjura Ashton kif smajna. Il-rappreżentant tal-Konsil ħareġ ukoll meta bdejna nitkellmu fuq it-Tibet. Il-rappreżentanzjoni tal-Kummissarju għawnek, inti għet li tagħmel appell ikun hemm dialogu, inti għet t-ċajta, inti bis-serjetà tgħid, inti trid verament tgħid tagħmel appell biex it-Tibet ikun dialogu ma' bejn Tibet u ċina, jekk vera biss qed bis-serjetà iċ-Ċina inti trid tgħid mhux it-Tibet. Dankeschön. Kalam, sur kalam żewġ minuti. Mela, Wirt kulturali, teżor komuni. Interess komuni tagħna li l-identità, il-lingwa, kultura jiġu mħarsa u żviluppati taħt l-aħjar kondizzjonijiet possibbli. Fortunatament dan mhuwiex il-każ. Taħt it-titlu ta' żvilupp industrijali ġenoċidju kulturali li qed iseħħ u it-Tibetjani kważi se jisiru minoranza sabiex nevitaw dan irridu natuhom status ta' awtonomija ġenwina. L-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi lejn dialogu mingħajr preġudizzju kostruttiv li iħares iż-żewġ naħat. Iva, Sur Kummissarju, ħat nota tal-istqarrija tiegħek li tibet parti mit ħassib leġittimu tagħna pala parti minn dan id-dialogu u li timbet jinfeta għal medja barranija u esperti dwar id-drittijiet tal-bniedem, ċina kull ma tista' tiħu eh, benefiċċji u tikseb affarijiet mhux biss fuq livell domestiku imma fuq livell internazzjonali. Dan il-pajjiż jista' jsir kbir u għawi billi ħares dawn il-minoranzi bħala turija tar-rieda tajba il-Dalaj Lama għandu jkun eh, jiġi permess li jżur eh, pajizu l-Unjoni Ewropea għandha tisfrutta trattat ta' Lisbona u għandha mm, turi li solidarjetà u atti konkreti eh, fejn il-futur ta' nazzjon huwa meddet u hemm repressjoni fil-pajjiż jiena nappoġġa l-idea li l-Sinjura Ashton għandha tiltaqa' mad Dalai Lama u li l-Unjoni Ewropea għandha tati rappresentant speċjali għanda toħloq rappresentant speċjali għat-Tibet. Signora Stasni, minuta u nofs. Vážená pani predsednička, vážený pan komisar, 10. marca sme si pripomenuli 51. výročie povstania v Tibete. Flasha tam marcu, ahna, um, komamorajna anniversarju tal-rewixti fit-Tibet u protesti u kien hemm reazzjoni vjolenti raġuni hija milli ċina mhux lesta li kollha dialogu mar rappreżentanti leġittimi tat-Tibet u tipprova bil-mod il-mod tneħħi il-kultura reliġjon mit-Tibet jiena naf mill-esperjenza x'reġim komunist huwa kapaċi li jagħmel issa. Eh, iktar mill-kulturi antiki tad-dinja li baqgħet ħajja għal snin twal issa qed tkun perikolata. Rridu nagħmlu xi ħaġa jiena membri minn grupp eh, Friends of Tibet, eh, dawn il-gruppi qed jaħdmu fil-Istati Uniti, l awstralja l-Indja u pajjiżi oħra. U nista' nħabbar li mid-9 tar Marzu hemm grupp bħal dan bejn membri tar-Repubblika Ċeka. Nistgħu ngħinuhom billi aħna nejnu il-negozjati bejn il-reprezentanti ta' ċina u id-Dalai Dan huwa l-uniku mod kif nistgħu insolvu l-problema u kol ta' refuġjati tibbetjani li qed jgħixu fi eh, taħt ċirkostanzi vera ħżiena. Ma nix aħna ninsew dan il-grupp fil-programmi. Tajab, nadussa għal-kaċ Sur Valesa. Grazzi, eżis membri. Il-dibattitu tal-lum tina ftit tama li xil-kollu nani fuqa ma fl-istess ħin kena ħafna taħt fuq din il-kwestjoni qabel. U kolħat jaff parla Imma jien ipokrita pal ħaddieħor hawnhekk f'din is-sala għaliex jina wkoll qed inserra fuq dawn il-prodotti diġejjin miċ-Ċina. Għalhekk aħna rridu nkunu kontra ċertu għalmenu ċertu dejat eh, ta' valuri huma għal-qalbna u prinċipali għalina. Aħna irridu nominaw koordinatur speċjali għal kwistjonijiet li għandhom ma tibet Persuna li tista' tmexxi dan il-proċess. Xi ħadd li jista' jkun responsabbli għal kwistjonijiet u relazzjonijiet mat-Tibet aħna irridu ngħidu moċċar illi id dritti tal-bnedmin il-libertà ta' ċittadini hija xi ħaġa importanti għalina u jridu nġixxu issa. Grazzi. Is-Sur evo rreda. Grazzi. Dwar it-Tibet. Hija xi ħaġa li għandna nitkellmu dwar l huma xi kwistjoni ta' ġustizzja. Jiġifieri ma jistax naqbelli li din xaħġa xi ħaġa f'waqtu inna snin nkondannaw il-situazzjoni fit tibet Imma E, minkejja sforzi tad delegazzjoni ta' Tibet u sforzi ta' Dalai Lama mod partikolari biex jipprovaw jkonvinċu ċ-Ċiniżi li e, joħorġu b'xi tibta' qabil bejniethom li dun fuq żmien twil huwa il-lat Ċiniż illi qed jitfal b'satin fir-roti. Aħna ma rridaw, ma ristawx nin naċċettawha jew nalqu għajnejna għaliha. Din hija xi ħaġa soġġett jaħraq ħafna u aħna rridu nkunu ċari maċ ċiniżi jekk l-Unjoni Ewropea se tkun konsistenti fil-qada tagħha li tappoġġa ġittijiet tal-bniedem hija li jekk hi ser taċċetta li hemm ċertu spiża li jridu aħna wkoll nġorru minn ħatana u nisagrifikaw minn ħatana meta niġu għall kummerċ ma' dawn il-pajjiżi. Grazzi. Tur Turkish. l-10 ta' marzu aħna ċelebrajna l-51 anniversarju tar-rewwixta fit-Tibet. Permezz ta' dan il-impenn konsistenti biex ikun hemm awtonomija għal ċittadini tiegħu poplu tiegħu l-Dalai Lama diġà tkellem fuq kif wieħed għandu jsegwi demokrazija mingħajr mezzi li weġġaw u jkunu violenti. Aħna u l-Ewropej jridu nkomplu nitalmu mill minn Dalai Lama u nilux dan eh, eh, tkellem mal minorità u u qabel ma użamma San Suċi u oħrajn li qegħdin situazzjoni simili u aħna binaħa tal-Unja Ewropea rridu inħarsu l-ħarsin ta' drittijiet ta' minorità madwar id-dinja bħala minorità Ungeriż tar Rumanija. Grazzi Sur Obermeyer. jina li Tibet hija art okkupata u hawnhekk xtaqt ngħid illi ninaqat ma dawk koll mal-partiti kollha illi qalu l-istess ħaġa u li u li nagħmlu xi ħaġa. Aħna nafu il anka l-ġenoċidju kulturali li qed isir ġewwa Tibet u rridu naraw x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea. Irridu naraw anka il-pajjiżi zzar xinu ma jagħmlu rridu ma nridux noqogħdu niġġudikaw, rridu noqogħdu attenti, aħna qed nitkellmu dwar art kbira, art art importanti u kbira daqs iċ-Ċina. U għalhekk rridu noqogħdu attenti anke kif nittrattaw il-kwistjoni mod politiku. Hawnhekk ma rridux imorru lura u nagħlqu għajnejna l-kull tamel tagħmel iċ-Ċina. Aħna ma nistawx nwarbu ħarsitna minn fuq lajnuna li għandhom bżon għamond gbir ta' nies. Grazzi ħafna Sur Weigel. Spoštovana predsedujoča, joċa. Jessem med tistimi ki. Jina fost dawk, fost il-ftit, li ftit zminilu ilu stajt immur Tibet, unżur it-Tibet. Kien hemm x'tib ta' progress li sar, progress li xorta waħda qed iġib magħha eh, riżultati iktar pożittivi milli negattiva. Anzi negattivi milli pożittivi. Għal ġenet jwarrab il-kultura, tradizzjoni tibetjana qed twaqqaf li jkun hemm dera moderna eh, eh, ta' Tibet għaliex għandkom għandhom il-nġis fi xmajjar għandhom toroq f'stat mwera ma kien hemm progress. Aħna s senjiet tagħna għadha kien xaqsa miċina irridu nqabluhom ma dik li ċiet it-Tibet f'termini ta' progress. wieder die Kommission das Wort, Herr Mela dak kollox il-kanċ tiegħi issa is-sur Shefkovic. Grazzi. Signora President, nasab huwa ċar fid-dibattitu l lum għandar boħra. Rajna li għandna tħassib ġenwina situazzjoni li hemm fid-diabet. Interventi saħqu illi dan huwa tħassib li għadu tassew veru iktar minn 50 sena wara r-rewwixta ta' Tibet fl-10 ta' Marzu 1959 aħna nisqu fuq l ħtieġa li żewġ partijiet jerġgħu eh, jibdew id-dialogu. Nisa ngħidilkom il-Unjoni Ewropea tilqa il-nedja mill-ġdid ta' din id-dialogu bejn il-Dalai Lama u l gvern Ċiniż illi reġa' beda f'Settembru 2002 u aħna nappoġġaw dan il-proġett u nittamaw li dan iwassal riżultati pożittivi u li jissolvi eh, kwestjonijiet mod paċifiku u maqsul li jafavorixxi t-Tibet. Il-rappresentanti tal-Unjoni Ewropea jħeġġu ċ-Ċina illi jużaw dan il-metodu biex jindirizzaw kull kwistjoni pendenti għandu xaqsam għab Tibet. Waqt li ċ-Ċina tqisha di bħala kwistjoni interna, ħadet nota tal- perspettivi u tħassib u għalu l-Unjoni Ewropea x'jaħsbu fuq il-kwistjoni. Jien nisħa nisħaq ukoll li dan koll jitkellmu dwar għada tal-sitwazzjoni tal-dritti tal bnidem L-Unjoni Ewropea tisħaq l-importanzi li temet ma' l-libertà ta' espressjoni u libertà li wieħed jippratika reġjon tiegħu ġewwa Tibet. Pala l-żvilupp reċenti f'dan id-dialogu. Nistgħu ngħidu li e, e, e, taħdidiet huma mexjin u għaddejjin u aħna ġejn tajna rendi kont miż-żewġ naħat u rġajna ħeġiġnihom biex jagħmlu progress sostanzjali. Biex nagħlaq nixtieq nesprimi dak li naħseb jien u dan huwa konfermat minn tana għawnek hawnhekk illum. Aħna impenjati f'din il-kwistjoni ma' Ċina e, u biex inħeġġu ċina komplu fi dialogu baħamnu tibat u ħanaħmu flimkien nippruvaw intejbu il-ħarsin ta' drittijiet tal-bnedmin u libertajiet fit-Tibet. Grazzi. Vielen herzlichen Dank. Die Aussprache ist geschlossen. Si, ma mela nagħlqu dibattitu fuq il-punt. Eżis kollegi, punt li misfuq l-agenda. One minute speeches. This